fil-minuti. U il-periodu għat tliet xhur għal-Parlament biex jagħti l-opinjoni tiegħu jibda minn għada. Qed nitkellmu dwar ċe 7, 4, 24, 25, 26 u 27. Dawn kollha tal-2010. Il-minuti ta' din is-seduta ser jitresqu fil-Parlament